għanda il- għanna fuq il-sujġet fuq l-għajnuna ta' emerġenza rifugjati u migranti li għet jiffaċċjaw kondizjoni tibsin ta' temp f'kampijiet Ewropej. Issa nċedi l-kelma bi pjaċir kbir fisem il-Kunsil Issur Borċ. Grazzi, miġdiet onorevoli membri, the presidency shares your concern about the situation. It-tħassib ta'kom fuq da suġġett u l-eluf gbar ta' rifugjati u eh, migranti li għaddejjin li qed jiffaċċjaw temp ikraħ fil-kampjint Ewropej. Iktar l elf migrant fil-Greċja bħalissa edin fil gżel tal griegi il-hotspots eh, iffullati u kondizjoniet huma diffiċli ħafna minħabba kundizzjonijiet xitwin. Mhux hekk biss, imma l-UNHCR tirrapporta li madwar 7000 migrant bħalissa jdin waħlin is-Serbja, xuħut minnhom qed jibqgħu faċilitajiet sovraffullati u fiċ-ċentru ta' Belgrad. Aħna ovvjament ma nistawx nibdlu l-temp, imma aħna għandna fid-dispożizzjoni tagħna l-makkinarju neċessarju biex nippruvaw nirremedjaw e, daw l-affarijiet biex ngħinu l daw in-nies. Kummissarju, il-Kummissarju issa se jibrifjakom e, fuq dan l-użu ta' fondi ta' emerġenza biex aħna nimitigaw din is-sitwazzjoni u metodi oħra ta' appoġġ lejn dawn il-pajjiżi l-iktar mill-quta. to tukkon. Nemmen li tinsjabu konxi li l-autoritajiet Grigi batu bastiment navali attrezzat lejn Lesbos ħalli jgħinu lil dawk l-immigranti li qed iħabtu wiċċhom mat-temp kiefer. Il-Presidenza qed issegwi mill qrib is-sitwazzjoni u fl-istess ħin qiegħda f'kuntatt kontinwu mal-istati membri il-kummissjoni ewropea u kif ukoll mal-aġenziji ewropej ikkonċernati. aħna determinati bi sħiħ li nagħmlu dak kollu fil poter tagħna sabiex intejbu l-kundizzjonijiet tar-rifuġjati kif ukoll nimmitigaw u nsolvu s-sitwazzjoni. l-impenji li ttieħdu għall provvediment tal kapaċitajiet ta' akkoljenza adattati għax xitwa għandhom jintlaħħqu malajr kemm jista' jkun. l-ebda pajjiż mhu kapaċi jaffronta din is-sitwazzjoni waħdu. madankollu l impenn m'għandux isir biss minn dawk il pajjiżi li huma l iżjed mill-quta u allura u iżda anke l pajjiżi l-oħra għandhom joffru l-għajnuna tagħhom. nistgħu nevitaw dawn is-sitwazzjonijiet milli jsiru rikorrenti billi nsaħħu l kooperazzjoni u nimxu b'ħidma u azzjoni konġunta u koordinata kemm fuq perjodu qasir ta' żmien kif ukoll anke billi nippjanaw għal perjodi itwal. waħda mill-prijoritajiet tagħna għal dan is-semestru hija li nimbuttaw għall-implementazzjoni ta' miżuri li diġà kien hemm qbil fuqhom u li niżguraw li kwistjonijiet li baqa' jibqgħu fuq nett tal aġenda politika tagħna u dan kien diġà rrimarkat dalgħodu proprju f'din il plenarja mill prim ministru joseph muscat prim ministru ta' malta illi bħalissa qegħdin nippresjedu fil kunsill tal unjoni ewropea. iċ-ċittadini qegħdin jippretendu u jistennew illi nieħdu azzjoni. sinjuri r relokazzjoni tista' tgħin ukoll biex ittaffi l effetti ta' din il kriżi. madankollu anke jekk sar progress il proċess miexi bil mod. sa ħdax ta' jannar ta' din is-sena proprju seba' telef u tlietmija u sebgħin u tmenin persuna biss ġew rilokati mill greċja. jekk inħaffu dan il-proċess inkunu qed ngħinu lill greċja u dan ikun qed iħalli impatt fuq il kundizzjonijiet tal ħajja tar refuġjati. talbiet għar rilokazzjoni għandhom jiżdiedu b'mod urġenti. l-istati membri għandhom jirrispondu minnu fih u b'mod pożittiv lejn sejħiet għall esperti mill-aġenziji primarjament frontex u easo bħala appoġġ lejn dawk l-istati membri li jħabbtu wiċċhom ma' din is-sitwazzjoni. dan ikun bżonn już sabiex tiġi aċċellerata l-implementazzjoni tal-proċess ta' relokazzjoni. stabbilità fit tul fis-sitwazzjoni fir-rotta tal lvant tal mediterran jeħtieġ ukoll iżjed implementazzjoni tad-dikjarazzjoni bejn l-unjoni ewropea u t-turkija. hemm bżonn iżjed impenn sabiex inħaffu u ntejbu l effiċjenza tal proċeduri għat-talba tal ażil kif ukoll għar-ritorn tal-immigranti mill-gżejjer griegi lura lejn it-turkija. appoġġ kontinwu lejn il pajjiżi tal balkani tal punent huwa kruċjali. fuq perjodu twil ta' żmien ħankomplu neżaminaw il proposti leġislattivi fuq ir-riforma għal sistema komuni ewropea tal ażil ħalli tkompli tibni fuq ix-xogħol li diġà sar mill-presidenzi kemm tal-olanda kif ukoll dik slovakka. sistema ewropea komuni tal ażil iżjed b'saħħitha hija importanti sabiex ir-responsabbiltà tinqasam bejn l-istati membri b'mod iżjed ġust. onorevoli membri lan aħħari tagħna huwa li b'mod gradwali ikun hemm politika sostenibbli fuq l-ażil u l-migrazzjoni fejn fiha ninkludu kontroll effettiv fuq il konfini esterni tagħna. qed nimmiraw ukoll li nindirizzaw u nsolvu sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal dawk diskussi llum sabiex insalvaw il ħajja ta' bosta persuni kif niżguraw li s sistema wkoll tkun waħda ġusta l appoġġ tagħkom ikun ferm apprezzat ukoll u ninsab ċert li l-kummissarju kapaċi jagħtikom iżjed informazzjoni fuq dan is-suġġett. grazzi. Merci monsieur. Je vais donc passer la parole effectivement à monsieur le commissaire Stylianides. Issa il Stylianides. kollegi, ministri, grazzi ta' dan id-dibattitu. Il-immigranti u r-refuġjati ġewwa l-Ewropa qed eh, jaffaċċjaw kundizzjonijiet ħorox xitwin mill-gżejjer tal eġew sal-fuq tal-Ewropa, aħna ma konniex qed nistennew dawn il-kundizzjonijiet ħorox. Però il-korrajna l-istampi fix-xandir ta' ħafna kampijiet tar refugġati. U nishtiq inkun ċar ħadd m'għandu jkun gburi ta' din is-sitwazzjoni. Għanna obbligu morali li nofru d-dinjetà lil dawn in-nies illum mhux il-ġimgħa d-dieħla, mhux għada. Għalhekk aħna qed najnu lill awtoritajiet fir-risposta tagħhom fl-azzjonijiet urġenti kollha li għandhom jittieħdu min-naħa tal-Greċja sabiex naċċelleraw il-titjif fil kundizzjonijiet tal-kampijiet kollegi il-kollega tiegħi u jien qegħdin f'kuntatt regolari mal-awtoritajiet Grigi fil-gżejjer Griki fejn is-sitwazzjoni hija għar qed nesploraw eh, l-għażliet kollha sabiex nassistu l-awtoritajiet Griki f'dawn iż-żminijiet straordinarju. Il-Kummissarju Avramopoulos kien fl-Evsbos illum sabiex javalwa s-sitwazzjoni u jiddiskuti wkoll sabiex nsibu soluzzjonijiet immedjati. Aħna nilqgħu ir-risposta ta' malar tal-awtoritajiet Griki sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni fuq il-gżira. L-ewwel illi imexxu dawk l-iktar vulnerabbli eh, f'siti aktar siguri, it-tieni li imexxu lejn il-gżira prinċipali, il-pajis prinċipali, barra mill-gżejjer dawk in-nies li diġà referaw għal proċess ta' żid regolari. Din jakkomodaw lil dawk fil-bżonn speċjalment dawn il kundizzjonijiet ħorrox ġewwa Lesbos. Aħna qed niddiskuttu fl-imkien mal-awtoritajiet Greki eh, dwar akkomodazzjoni aktar xirqa, intejbu l-infrastruttura fuq il-gżejjer. Kif qal il-kollega tiegħi is-sur Avramopoles ġewwa Lesbos, din is-soluzzjoni ser taħdem biss bil-kooperazzjoni u l-appoġġ tal-awtoritajiet lokali u ovvjament tal-popolazzjoni lokali fil-gżira. Dawn diġa urew ġenerosità kbira lil mijiet ta' eluf ta' rifuġġati u immigranti fl-aħħar sentejn. Aħna lesti sabiex niprovdu fondi disponibli sabiex noħolqu din l-akkomodazzjoni ġdida. Aħna tajna dawn l-autoritajiet nazzjonali u lokali. Aħna għamilna dan fil-Greċja flimkien mal-UNHCR u atturi u msieħba oħra marantarji fil-post. Aġenziji, organizzazzjonijiet internazzjonali, NGOs, imsieħba, edin hemmhekk ukoll fil-post u qed jassistu il-fuq minn qed jassistu lil dawn eh, l-immigranti u qed joffru ħafna affarijiet bħal ħwejjeġ affarijiet oħra neċessarji għal eh, għal sabiex jaffaċċjaw ix-xitwa dawn mhux soluzzjonijiet fuq termin ta' żmien twil, però dawn iż-żminijiet straordinarji għandhom bżonn ta' risposta straordinarja. Aħna qed nevalwaw u nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-gżira u se nkopru nagħmlu dak kollu nistaw sabiex nappoġġjaw lill awtoritajiet Griki sakemm dis-sitwazzjoni tibqa' hekk. Fil-Greċja is-sitwazzjoni hija differenti. Is-sitwazzjoni qiegħda taħt kontroll. 31 sit diġà ġew protetti mix-xitwa hemm diġà strumenti li ta' appoġġ f'każ ta' emerġenza. Aħna wkoll nirringrazzjawkom tal-appoġġ sabiex eh, nistabilixxu wkoll dawn l-istrumenti ta' emerġenza. Mitejn miljun ġew allokati fajnuna umanitarja 25% ta' dan l-ammont, ġifir aktar minn 50 miljon euro, ġew provduti lill-imsieħba ta' għajnuna umanitarja sabiex għal attivitajiet kontra il-temp kiesa. Dawn ukoll tejbu eh, shelters diġà eżistenti sabiex jibnu ġodda, jtejbu il-kondizjonijiet sanitarji jippruvaw ukoll tisħin l-istija twila dan minn barra il-fondi diġà disponibbli li ilhom disponibbli u sam il-biddu tal-2015 352 miljun kienu disponibbli għal Greċja din l-assistenza qed tiġi provduta jew b'mod dirett lill-awtoritajiet nazzjonali jew permezz ta' aġenziji tal-Unjoni Ewropea, organizzazzjoni internazzjonali illi qegħdin jappoġġaw b'mod dirett il-ġestjoni tal-immigranti. Anki il- l-uħ tal-immigranti. Dan ukoll fuq il-gżejjer Griki dan il-finanzjament ta' emerġenza imur li lin mill-509 miljun euro li diġa huma disponibbli lil Greċja taħt programmi oħra mill-2014 sal-2020. U għawek irrit nifakkarkom li b'kollox l-Unjoni Ewropeja għamlet disponibbli il-fuq minn biljun euro għal Greċja taħt il-fondi tal-affarijiet interni u taħt l-istrument ta' għajnuna ta' emerġenza. Il-Greċja hija l-ikbar beneficjarju ta' dawn il-fondi Ewropej. Issa nixtieq nitkellem dwar is-Serbja u il- u fajrom. Dawn iż-żewġ pajjiżi huma dawn il-pajjiżi għandhom diffikultajiet kbar ukoll minħabba il- il- temperatura kiesħa, speċjalment fis-Serbja. għanna serin ukoll fis-Serbja sabiex nevalwaw is-sitwazzjoni fil-post u niddiskutu flimkien mal taqaw ma mar u wkoll nesprimu b'mod e, nesprimu maħom il-solidarjetà tangibli tal-Unjoni Ewropea rridu niżguraw illi is-servizzi huma adekwati għax-xitwa dan huwa prijorità għalina hemm iktar minn 43 miljun euro allokati mis-Serbja dawn bdew mill-Ottubru tal-2015. Hemm għajnuna umanitarja u assistenza ta' qabel is-sobija. Kien hemm 17 miljun illi inataw sabiex itejbu il kundizzjonijiet ta' riċeviment sabiex jipprovdu wkoll ikel sħun għajnuna medika kien hemm ukoll 24 miljun euro li inataw qabel is-subija sabiex is-Serbja tkun tista' taffaċċja din is-sitwazzjoni u dawn huma parti minn 118 il miljun euro finanzjament tal-Unjoni Ewropea u appoġġ tekniku lis-Serbja. U dan mill-2007. Irrid isir aktar sabiex niprovdu kundizzjonijiet umani u siguri lill-immigranti e, fl-espansjoni tal-kapacitajiet tar riċeviment aħna lesti illi najnu u għalek aħna ser niddiskutu mal-awtoritajiet servi sabiex intejbu il sitwazzjoni fil-post. Fil-fajrom hemmhekk hemm madwar 200 refuġġat. Hekk faqet il-kriżi fl-2015 il Kummissjoni offrit 19 il miljun euro sabiex tajn lil farrom bi tindirizza il-kriżi tar rifugġati, inkluż fajnuna umanitarja din hija parti minn 50 miljun euro oħra f'appoġġ finanzjarju tekniku Ewropew lil pajjiż sa mill-2007 fil-qassam tal-frontieri, immigrazzjoni u ġestjoni tal-azil. Aħna qed nikkonsidraw finanzjamenti ulterjuri hekk kif ikun il-bżonn. Din hija s-sitwazzjoni fil-Greċja, fis-Serbja u fil-Firom. U ovvjament jiena nixtieq ngħid li aħna maħniex gburin minn din is-sitwazzjoni tad-batija. L-Unjoni Ewropeja tad biżejjed flus, allokat biżejjed flus, però hemm xi djufijiet fil-post. U dawn ma permettewx li dawn il-fondi jiġu utilizzati bl-aħjar mod sabiex nindirizzaw di sitwazzjoni li qatt ma rajna qabel. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Merci beaucoup. Nous allons entamer le débat avec monsieur U issa nkomplu bid-dibattitu. Grazzi Sinjura, Sinjura President, nixtieq nifraħlek mod serju għall-isforzi kollha bħalissa din naraw u waħd qegħdin għaddejjin minn wieħed mill għar xitwi li kellna f'ħafna snin u għandna refuġati fil reġjun tal-Balkani illi qed ibatu ħafna b'mod partikolari qed jaffettwhom, qed jaffettwa l-iktar nies vulnerabbli tfal u l-anzjani. Kollox eh, huwa skars, ikel, etc. Bażikament da kollu huwa skars ukoll fil-kampijiet ta' rifuġjati. Kummissarju, jina kont fuq il-post, rajt xiġri fuq il-post, u l-frodi li, li wieħed jara il-kampijiet ta' containers huma kważi friġis fix-xitwa u bħal fran fis-sajf aħna rajna użu li mhux supposta fondi u dan huwa fuq responsabilità tal-Kummissjoni mhux biss biex nassiguraw li l-fondi eh, juntużaw imma li nassiguraw li dawk il-fondi jiġu użati kif suppost b'mod korrett. Aħna din naraw sforzi fuq il-baħar biex insarvaw l-ħajjiet imma fuq l-art irridu noqdu attenti wkoll, maħniex nitkem fuq filosofija hawnhekk ejja ma nkunux astratti għen nitkellmu fuq affarijiet prattiċi fuq is suġġetta ta' diskussjoni qed nitkellmu fuq emerġenzi solidarjetà u t tweġiba ta' solidarjetà. Artikli 21 u 80 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea u TFU dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea qed jitolbu lilna biex nagħmlu dan. Għanna bżonn impenji impenji sewa u kummissarju bok titkellem fuq it-Turkija. It-Turkija min m'għandix posta f'dan id-dibattitu. Qed nitkellmu b'mod esklusiv fuq l-Unjoni Ewropea u r-responsabilità tagħha. Grazzi ħafna. Sinjur, inti taċċetta blue card 30 sekonda bok. Grazzi ħafna sur deputat. Grazzi tal-kummenti tiegħek kolla l-impenji tiegħek. Inti konxju minn min dal-fatt li hemm refuġjati mwaħlin fil-Greċja li bħalissa għandhom ikunu fis-stati membri oħra u fil-fatt impenji għal relokazzjoni ma ġewx onorati, u rridu jiġu onorati. Taċċetta inti li pajis il-pajis jek stess għacċetta 6% biss tal-impenji tiegħu, tan numru tal-impenji tiegħu. Grazzi. Jiena tkellimt fuq l-impenji li nieħdu u tkellimt eh, f'sens ta' kompassjoni ta' sensitività dak li qed ngħid issa jien qed jgħid il kellim huwa iva nista' ngħidha li huwa minnu 8000 ruħ ġew rilokati taħt il-programm ta' rilokazzjoni, imma id-dabar dak li qed tistaqsini issa huwa differenti. Inti qed titkellem fuq intenzjonijiet politiċi. Dak li qed nitkellem jien tweġiba urġenti u naħseb il-kumpassjoni tmur il-lin minn kull tip ta' evalwazzjoni pozitiva jew negattiva li aħna nagħmlu bħala gvernijiet u fuq il-gvernin uffiċju. Grazzi. Għal-minuta kellim li jmiss. Mikrofonu imma. Kien hemm ħafna silġ il-ġimgħa l-oħra kulħadd kien kuntent għal dassilġ ħlif għal dawn l-eluf kbar ta' rifuġjati mwaħlin fil-Greċja hija katastrofi għalihom. Hija verament orribli, tara stampi orribli tagħhom daw, effettwana u allura aħna deċidejna jkollna dan id-dibattitu llum. Aħna mhux biss rridu nitkellmu, ma rridu naġixxu. Allura jien kuntent dak li qed nisma' mingħand il-Kummissjoni huwa utieq li aħna nieħdu azzjoni issa dak li ġara aħna dejjem eh, eh, tkellimna fuq din il-problemi għafer mikbar minn tal qed insemmu il-fattu li daw in-nies ma ġewx rilokati mill-Greċja għal volja kien hemm impenn u kien hemm il-preparazzjoni għal dan. Dinja katastrofi kbira u aħna rridu nassiguraw il-nistgħu nitwazzjoni issa inkella xejn ma jinbidel. Verament aħna rridu nindirizzaw dan bit-task force li hemm u dil-proċedura infittxu n niduwa li tibda. E, minuta u nofs l-Onorevoli Marijas, il-kellim li jmiss. Signora eh, President, dawn is-situazzjoni tal-ħotspots fil Greċja mhix aċċettabbli. Għandna konċentrazzjoni tal uf kbar ta' migranti illegali u il-Turkija tkompli tibat migranti fuq il-gżejjer Griegi fej aħna għanna 16.500 rifugjat li huma mwaħlin hemmhekk u 7.000 post biss jeżisti hemmhekk. Allura għanna e- e- e- folol gbar ta' migranti minn 66.400 immigrant li suppost għandhom jiġi rilokati mal-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea 8000 biss ġew fil-fatt rilokati. Dan ifisser l-eżaminazzjoni ta', ta applikazzjonijiet tal-azil e jikrikedu għandhom bżonn żmien biex jiġu proċessati u dan ma sarux. Aħna qed naċċar daw l-eluf ta' migranti ma nistgħux nħalluhom jgħixu f'dan il e, e, silċ u s-sitwazzjoni mhix e, f'Lesbos biss u il-kwistjoni mbagħad iddur bil-kontra fis-sajf. NGOs ħadu ħafna mijiet ta' miljoni ta' euro biex appoġġjaw dawn il-rifuġjati. Fejn marru daw il-flus? L-NGOs qed inżommu dawn il-flus sa minn Ottubru f'din il-Kamra jina tlabt il-lollaf biex l-Aġenzija Olaf biex taġixxi fuq dan il-kontralli u għat memx mistoqsija li jina tajt f'Ottubru e, fuq il-mistoqsija tiegħi fissem il- il-gvern ta' dawk il-fondi li huma suppost la koll e, jiġu indirizzati lil dan ir-rifuġjati anka minna ħagriga, il-Greċja ma tistax tiflaħ iktar għal refugjati u migranti. U imma refugjati ma jistawx jibqgħu jgħixu f'din il-kesħa kollha. Grazzi. Merci Madame Wikström, deux minutes. Je remercie ma... signora Wikström għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Il-boretta temperaturi nizlin, xitwa ħarxa waslet fin-nofsinhar ta' l-Unjoni Ewropea ħafna iktar refuġjati qed jaffaċċjaw sitwazzjonijiet ta' għajxin mhux aċċettabbli. F'dan il-mument organizzazzjonijiet u NGOs kienu qed joffru għajnuna jiena nixtieq nirrikonoxxi x-xogħol tagħhom u nirringrazzjahom minn qalbi bħalissa. Fl-istess ħin il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea irridu jaraw kif jagħmlu ġestjoni ta' din is-sitwazzjoni. Il-kondizzjonijiet mhix aċċettabbli hekk kif niġu għaċ-ċittadini Ewropej u hija inaċċettabbli wkoll meta niġu għal nies illi waslu fi xtudna sabiex jitolbu eh, l-istat ta' refuġġjat. Nistaw namlu ħafna iktar minn hekk. Nifhem illi ir-relokazzjoni mill-Italja u l-Greċja ma ħadmitx u għalhekk ir-regolament ta' Dublin jiena responsabbli minnu u qed naħdem fuqu minn hemmhekk se nieħu idejat u soluzzjonijiet. Però rridu miżuri ta' emerġenza sabiex nassistu ir-refuġjati kollha fil-kontinent tagħna dawk fil-istati membri u dawk li qegħdin fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent. Nispera l-Kummissjoni tagħmel dak kollu li tista' sabiex tipprovdi l-assistenza neċessarja għax dak li għandna bżonn illum huma miżuri ta' emerġenza u għandna bżonn ukoll passjoni, kompassjoni għal dawk fil-bżonn, għandna bżonn najnu f'din is-sitwazzjoni, il-kriżi umanitarja fl-Ewropa il-ġenerazzjoni li ġejjin se jiġġudikawna għal dak li namlu jew nevitaw li namlu l-lum. Memx għalfejn najdu dan, jiena Sur Komissarju, nishtiq l ġi fl-isforzi tijek u nishtiq l-nadbu flimkien sabiex insolvu di situazzjoni. Grazie ħafna. Kontet itkellem fis-sem l-għalde issa, Signora Spidelli kemm dawk li qed jfittxu l-ażil se jkollhom ibatu mill-kesħa din ix-xitwa tal-mistħija tagħna Jiena nsaqsi l-Kummissjoni biex tisma l-Amnesty u anki il-leaders tal-komunità ta' Morja għaliex għanna persuni illi mill-gżejjer qed imorru mbagħad fuq il-kontinent ista' qegħdin jinżammu f'postijiet mingħajr elettriku u mingħajr ilma u allura il-ftejjim ma' Turkija ma jfissirx illi ikun hemm mbagħad ripatrazzjoni lejn it-Turkija kif qed jitlob Erdogan u allura edin naraw illi kunem mumbat situazzjoni fejn irridu nirrispettaw Dublin u dawn il-persuni mux qed jinbatu kif suppost. Iżda aħna irridu nosservaw ir-regoli tagħna ta' azil u anki fejn osservaw ir-regoli għar riunifikazzjoni tal-familja u nirrispettaw dejjem il-ħajjiet. Aziz Kummissarju, din ix-xitwa tant kisħa mhijiex xi ħaġa li ma konniex bassarna jiena bekk nitlob illi ma niddeportawx aktar dawk l-aktar vulnerabli lejn il-Turkija u nofru il-garanziji kollha proċedurali illi rifuġati jistħoqilhom grazzi. Euh, merci. Grazzi. L-Onorevoli Kellel fisem il-ħodor. Immaġinaw meta l-Unjoni Ewropea fil-21 fis-seklu fis seklu 21 għaw nies li qed imutu bil-ksif fl-Unjoni Ewropea u dan fis-seklu 21 u aħna jisna ma nistgħux b b'mod effettiv kif stajna nippermettu li dan jiġri fl-Unjoni Ewropea li aħna responsabbli għalija naħseb illi wara dan hemm il-loġika li nżommu r-refuġjati, persuni qed ifittxu l-azil, immigranti il-barra minn xtutna. Qed nippruvaw waqfu l ieħor milli jiġi, però aħna rridu ngħixu f'din l-Unjoni Ewropea, din hija l-Ewropa li aħna immaġinajna meta aħna ħriġna għal MPs ikkontestajna għalija din mhix is-sitwazzjoni u naħseb li ħafna minnkom ukoll aħna rridu nittrasferixxu lil refuġjati mill-Gżejjer għal ġewwa il-Greċja. It-Turkija ser taċċetta biss refuġjati biss ġejjin mill-Gżejjer, però aħna Anzi, l kunsill u l-Kommissjoni poġġew li l-om ifusom f'din is-sitwazzjoni u qed jitfew pressjoni fuq il-Greċja sabiex ma titrasferix refugġati minn fuq il-Gżejjer, għalhekk qegħdin hemmhekk fejn m'hemmx akkomodazzjoni aħna għandna bżonn ta' rikolazzjoni 6.4% biss tal-persuni ġew rilokati, dan mhu xejn, l-istati membri jridu jaħdmu fuq dan. M'hemmx il-Greċja biss, hemm is-Serbja, il-Maċedonja, il-Bulgarija, hemmhekk irridu namru aktar sforzi ta' riċeviment u akkomodazzjoni, iżda irridu kol nif u nipretendu li n-nies se jibqgħu jaħarbu mill-gwerer, mill-konflitti u l-persekuzzjoni jekk hawnhekk isibu sitwazzjoni orribli dan mhux se jiġri, irridu naċċettaw din ir-realtà u finalment nagħtu ftit dinjeta lil dawn in-nies iżda wkoll l-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Madam Winberg. Grazzi ħafna l-Onorevoli Winberg fl-isem li FDD. Grazzi ħafna, Signora President. Għaddit sena oħra fil-Mediterran is-sitwazzjoni tiebet ftit biss u għal darboħra qed nitkellmu dwar soluzzjonijiet temporanji għal problemi illi xorta ser nibqgħu nafaċċaw. Fl-Iżvezja is-Soċjodemokratiċi dejjem jitkellmu dwar għajnuna li nies fejn huma u mhux natt tiraw l-nies lejn il-kampijiet għallek irridu nkunu preventivi fil-futur. Ma rridux nistendew sakemm il-problema titfaċċa, din hija sitwazzjoni diffiċli fil-Greċja. Ovvjament ħadd ma seta juża ir-regolament ta' Dublin b'mod xieraq sa mill-2011 għalhekk is-sitwazzjoni ma, ma nistawx inħallu għadja kif inni. Fl-Izvezja kellna namlu tinet għaliex ħadna iżejet responsabilta u għacċettajna li kull mi wasal fl-Izvezja għalhekk kellna mieta eluf ta' persuni illi kienu qed jippruvaw jajnu u jirċievu lil dawn in-nies. L-Iżvezja ħadet l-ikbar numru ta' rifuġjati per capita. Għalhekk in-nies kienu qed iqasmu affarijiet bżonn jużi, l-Unjoni Ewropea qed titkellem dwar protezzjoni tal-frontieri. Issa meta ser najnu lil iżvezja u meta regolamenti ta' Dublin se jiġu rispettati? Grazzi. Au nom de l'ONF, M. Briot, une minute. Fl-isem li NF, l-Onorevoli Briot. Grazzi, Signora President. L-Europa għanda preferenza għall-iskandli. Għal dak li huwa barrani. Hemm ħafna nies immigranti li qed jiġu injorati. L-immigranti qed jissofru taħt dawn il-kundizzjonijiet. aħna ser nistabilixxu ġerarkija ta' miżerja le. Għanna nużaw is-sens komun. Xi wħud kellmu dwar ċentri speċjalizzati sabiex nilqgħu lir rifuġjati fejn eluf ta' nies Iżda fl-istess ħin eluf ta' nies eh, jorqdu barra ta' kuljum. Is-sens komuni jgħid li rridu nieħdu ħsieb nistana l-ewwel l-Onorevoli Papadakis, Sur Kummissarju f'Jannar qed nagħmlu adattamenti għax-xitwa. Il-gvern qed jgħid illi li 57,000 għandhom akkomodazzjoni u 6,000 l-oħra m'għandhomx. Din huwa riżultat tal-ftejjim mat-Turkija. il dawn in-nies maqbuda f'kondizzjonijiet ħżina ħafna. L-NGOs li jieħdu dawn il-flus kollha u huma ma jagħmlu xejn fil-kampijiet dan huwa riżultat tad deċiżjoni konġunta tal-Unjoni Ewropea u gvernijiet oħra sabiex jalqu li jalqu il-frontieri jibdu ħitan ir-rifuġjati m'għandhomx ikunu fit-tinet mingħajr tisħin elettriku, ilma, ikel, għajnuna, aħna għanna noħorġu l-NGOs barra minn dawn il-kampijiet u il-fasċisti tal-Golden Dawn mandomx jindaħlu u it-tfal ta' rifuġjati għandhom jinnataw edukazzjoni. il-kelima li nis. Jiddispjaċina, jiddispjaċina, Signor President. Il-problema li qed niddiskutu hija f'waqta iżda qed tissir dejjem qar il-relokazzjoni sa settembru tal-2017 għandha tkun bejn 2000 u 3000, però sissa ftit ħafna sar, dan ifisser li l-istituzzjonijiet fallew. Minn Marzu tal-2017 it-Trattat ta' Dublin se jerġa' jiġi riattivat dan kien frizzat mill-2011 u dan għend il-pajjiżi sabiex jiffaċċar problema skont il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija għanna 150 persuna fil-ġurnata, 4,000 fil-xar, għanna ħafna nis. Dan minkejja l-fat il-istat Grek ma jistax jaffaġġer il-problema wahdu. Il-kol tafu li il-popolazzjoni Greka u rew għajnuna ta' ammirazzjoni lejn dawn in-nies. Però l-problema kbira ħafna u l-Unjoni Ewropea għandha tajn qed ngħid dan għaliex il nafu li pajis waħdu stat waħdu ma jistax jiffaċċja problema waħdu u jekk il-Greċja ma jirnexxilix tagħmel ġestjoni ta' dil problema l-Unjoni Ewropea kollha tfalli, grazzi. Is l-Onorevoli Guerrero, Guerrero Salom għal-minuta, grazzi ħafna fl-aħħar ġranet. rajna fi xandi stampi tal-xitwa kifra. Kien hemm kriżi hemm ukoll emerġenza medika, però l-problema serja hija fir-Repubblika Ċeka, Serbja, l-Greċja fejn hemm eluf ta' refuġġjati illi matul il- ġranet tal-miliet kellhom jissapportu xitwa kifra, kondizjonijiet diffiċli ħafna anke fiżikament. Iżda wkoll psikoloġikament meħabba trattament inuman. Qed nitkellmu dwar għajnuna ta' emerġenza, ikel, akkomodazzjoni, kura medika, għajnuna legali, assistenza. Però qed nitkellmu wkoll dwar pjan fuq termin ta' żmien medju u twil. Għanna inżommu l-kelma tagħna. Taċċetta blue card Iva. Waħda biss. Xtaq nistaqsi l-membru onorevoli, minn fejn ġibdi l-informazzjoni li titkellem dwar huwa minnu li hemm ħafna kesħa fir-Repubblika Ċeka, hemm ħafna nies bla saqaf m'għandhom imkien fejn joqogħdu, iżda fl-istess ħin hemm possijiet b'xejn. Djar għal min qed ifittex l-ażil. Għalhekk mhux minnu illi hemm persuni li qed ifittxu l-azil li qed imutu, aħna qed nippruvaw najnu lil dawk li qed ifittxu l-azil. Kont sorpriża minn dak li għadek kif qatt. Nispera, anzi nixtieq li din l-għajnuna tasal anti-refuġjati, però skont Eh, l-Amnesty International u informazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea nafu li f'ħafna partijiet tal-Unjoni Ewropea inkluż partijiet mir repubblika Ċeka hemm nies li qed ibatu minħabba dawn il-kondizzjonijiet u dan mhux attak fuq ir-Repubblika Ċeka. Ħafna pajjiżi huma mamrin aħjar u jistgħu jaffaċċjaw dis-sitwazzjoni aħjar mir-Repubblika Ċeka u jien inkludu wkoll pajjiżi l-Onorevoli Jurek. President, Onorevoli Membri, meta disastru tal-bnedmin eh, hija xaġa li niltaqgħu magħha naraw li l-politika tieqaf u allura l-azzjonijiet kollha li ġew msemmija mir-rappreżentant tal-Kummissjoni huma affarijiet li għandna noddhom bħala affarijiet li jiġru. U ovvjament smajna illi għandna dawn il-fondi għall-assistenza għal dawk illi qegħdin f'kampijiet ta' detenzjoni dawn huma fondi li rridu nistudjaw bil-reqqa li huma fondi li għandhom jaslu għal dawk li taħtieġhom jeħtiġuhom. Meta diżastru umanitarju bekk jibda, il-politika tibda, iżda il-politika il-politika u responsabilità politika ma tintemx bħala responsabilità għaliex b'din l-assistenza rridu narfu l-fatt illi irridu naraw min kien responsabbli għal situazzjoni bħal din. Ċertament, għanna il-mafja dawk li traffikaw fil-migranti u aħna suppost kena nġildulom daw u inna nġildulom sentejn. Pero għadna ma ħadniex passi lanqas passi diplomatiċi sabiex aħna inkunu situazzjoni fejn tassew ikonna mandat għal tali azzjoni fil- fil-baċir bej l-Italja u l-Libja. U allura smajna wkoll li eh, dawn ma persuni jistgħu jaslu ma nix limiti biex nil-għawon għal xilin ta' snin inna nafu illi eh, ta' stant kifra ta' xitwa, ovvjament anki min jisab minn dar imut barra, pero smajna ħafna wedit dwar situazzjoniet bħal daw, pero ma sar xejn, irridu nifqu mill-li nkomplu b'dan il-mod. non honorable Gerns. Grazzi, Signora President. Il-Kummissarju ħabbar numru ta' miżuri urġenti minħabba l-kriżi attwali u bekk jiena nirringrazzjakom iżda irridu nieħdu azzjoni mingħajr dawmien biex ikonna appoġġ u protezzjoni għal dawk l-aktar vulnerabbli u dawn ovvjament ħaqhom dawn il-protezzjonijiet għaliex għandna sitwazzjoni imwera ta' emerġenza u bekk qed naħlu l-ħin billi nippruvaw nindividwaw minu responsabbli għas-sitwazzjoni dawn l-aħħar ġimgħat xhur u snin. Għandna naraw is-sistema ta' emerġenza u naraw jekk nistgħux napoġġaw il-Greċja, naraw fejn hemm in u naraw fejn nistgħu wkoll naqsmu il-pis b'mod aktar ekwu fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni milli inħallu ċerti pajjiżi pajjiżi bħal Greċja u l-Italja weħedhom fejn huma jkollhom isolvu problemi bħal dawn eh, u anke abbażi ta' dak li sar fil-passat. Issa, aktar milli nattakkaw il-Kummissjoni, allura ejja naraw ir-rifjut ta' numru ta' stati membri illi għal raġunijiet purament nazzjonalisti jew populisti edin jirrifjutaw illi jerfaw il-pis tagħhom u jihdu il-kwota tagħhom ta', refugġati din mhix ħaġa ċettabli u allura Jekk aħna natu biżejjed allokazzjonijiet lis sur Leaders, allura huwa ikun jista' mbagħad jagħmel il-ħidma tiegħu u bekk ikun jista' jsib soluzzjoni għal problema jekk mhux insibu soluzzjoni għal kollox għal problema u allura ċertament għandna nikkundinnaw eh, ċertu stati membri illi qegħdin jirrifjutaw lill kummissjoni illi kollha il-finanzjament u tieħu l-azzjoni biex tindirizza s-sitwazzjoni. mbagħad eh, bil-wiġvili kollu mbagħad jattakkaw l-istess kummissjoni. Grazzi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 għanna situazzjoni fejn għanna persuni li għedin jiffrizaw minħabba l-kesħa kbira u dana f'kampijiet fl-2017 fejn għanna situazzjoni fejn għanna deċizjoniet politiċi inkorretti li għedin jittieħdu għanna bekk lakuna kbira ta' indifferenza fl-Europa għanna dawn l-20 ta' eluf ta' refugġati fil-Greċa u anki fil-Balkani tal-Punent u bekk Qegħdin naraw li irridu nibatu persuni biex jissorveljaw il-frontieri u għamek nipparteċipaw iżda bat meta niġu biex nidu miżuri u azzjonijiet għal rifugjati infusom, hemmhekk ma namlu xejn. U din mhix biżejjed, mhix situazzjoni aċċettabbli u allura għandna katastrofi u dimna u nitlob bekk il-Kummissjoni biex titlob il dawk l-Stati membri biex jamlu l-almu taħħom ma nistawx biex semmu dawk li mux qed jamlu eh, dak li suppost qed jamlu għalli xirti konna relokazzjoni ta' emerġenza irridu nalqu kol il-kampijiet imwera f'dawn il-gżejjer grazzi. L-Onorevoli Sargentini. Grazzi, President. Design il-ġeneratur għanna 300 eh, sodda 18 il-minivan, ħafna postijiet fejn il-persuni jistaw jordu, saqijiet 300 set ta' lozor u 300 basket baffarijiet li il-refugġati jistaw jużaw fost affarijiet oħra. Dawn ma kolla prodotti li tajna lil refuġati biex nejnu dan huwa prodotti li ġejjin mill-Olanda un pajjiżi oħra biex bekk aħna nindirizzaw sitwazzjoni ta' emerġenza li aħna parzjalment responsabbli għalija għax ma lqajniex biżejjed rifuġati. Aħna għamilna wedit biex aħna nibdew nirrelokaw dawn ir-refuġati iżda maħniex qed nilqgħu biżejjed. Aħna fl-Olanda u kol edin naraw illi edin nibatu li rifugġati fċerti periferiji tal-bliet tagħna. U allura hija xi ħaġa xokkanti għall-aħħar li naraw sitwazzjoni fejn dawn ir-refuġġati qegħdin ibatu tant sitwazzjonijiet bħal dawn u aħna ma tnamlu xejn, juftit li xejn. Grazzi l-Onorevoli Sinadios. προσφύγων και λαθρομεταναστών. Δηλώνουν ανθρωπιστές, αλλά στην πραγματικότητα ξεχνάνε να είναι άνθρωποι. Ir-rifuġati din hija problema brabta mal-immigrazzjoni illegali. Xi kultant ninsew li qabel xejn din hija kriżi umanitarja. Għandna familji illi jgħixu minar ilma, minar dawl. għandna gregi u kol illi qegħdin jitolbuna biex ngħinuhom f'din is sitwazzjoni Din hija drama li ma nistgħux ninjoraw ċertament pala kristjani, pala umani irdu najnu r-refugġati, lebda politikantu, lebda gvern mandu id-dritt illi mod esklusiv ikkopri il-kas tal-immigranti u jinjora imbat il-problemi tal-Ewropej tal-Grigi b'mod ġenerali. Jekk ma nistax insolvu problemi tal-ċittadini ta' stess, imbat moralment m'għandniex raġuni allura fej aħna neġistu pala politiċi l umanisti u lill-oħrajn infakkarkom illi intom tridu taħdmu fil-parlament għax ġejtu eletti mill-ċittadini u mhux mill-immigranti illegali fl-aħħar mill-aħħar. Mela, Sur Sinadinos, inti għandek blue card taċċetta Iva, jekk joġbok il-kellim. Sur Sinadinos, ikutima, eske est-ce Taċċetta? Taċċetta l-blue card, Iva? Jekk joġbok, il-kellim. Is-Sur Gorens. Ixxal il-mikrofonu jkjoġbok Sur Gorens? Tajjeb, grazzi, mela. Mina smajt bir-reqqa il-diskors tijak, inti kontra il-migranti u ebbek inti qed tissemmihom fl-istess eh, ħin ma' refuġati. Maħniex qed hawnhekk nipprovu niddeċidu minn ħaqqu aktar protezzjoni refuġati u l-migranti hawnhekk Iva nista' naqbel miegħek li kieku hemm distinzjoni ovvjament eh, naraw situazzjoni fejn hawnhekk nitkellmu dwar migranti u refuġati fil-Parlament. Però skont il-liġi dawn iva huma żewġ gruppi differenti ta' persuni. La parole est à Madame Jiménez Becerril pour une minute. L'Onorevoli Jiménez Becerril Barrio, minuta u nofs. Grazie ħafna, Signor President. Grazie u il commissario għall-empatija li jurejt għal dawk li għedin ibatu illum madwar l-Europa. Jiena xokkjata u kol minn dak li naraw fl-Europa fejn għanna persuni illi għedin ibatu minn kondizjoniet tant koroħ minħabba din il-kesħa għanna eh, tfal u koll ibatu u bekk ma nistawx navvanzaw u nsibu soluzzjoni għal din il-krizi. Jina mort Lesbos u rajt diversi postijiet il-kondizjonijiet u il-persuni li rajt emmek jiexu fit-tinet f'postijiet temporani għadhom jiexu dawk il-kondizjonijiet u bekk irridu naċċertaw illi issa nitwazzjoni biex inwaqfu lil dawn it-tfal milli imutu minħabba il-kesħa minħabba l-influenza u minħabba il-mewġa ta' Bart li jettolqotom. Bekk għal-ġejjini neħtieġu sistema ta' azil biex bekk ikonna rotot bla periklu għal dawn il-persuni biex bekk ma jaqgħux fidejn it-traffikanti. Irridu nissimplifikaw il-proċeduri biex bekk il-persuni jistgħu jitilqu mill-Greċja għaliex huma qegħdin jgħixu situazzjonijiet eh, fullati ħafna u dawk l-aktar vulnerabli batu il-minorenni u partijiet sinifikanti tal-migranti eh, u ma dawk li ma taħt l-età ta' 18 sena dawn jeħtieġu ħafna appoġġ psikoloġiku wkoll għaliex il-persuni batu mux biss fizikament, iżda anki psikoloġikament f'kundizzjonijiet bħal dawn grazzi. L-Onorevoli Moraes. Grazzi ħafna President. F'dawn il-jiem li ġejjin il-kollega tiegħi mill-Kumitat tal-Develop tal-Iżvilupp u jiena semmurru eh, naraw postijiet fejn għanna persuni li qed minħabba l-kesħa tfal, anzjani u għal dawk il-kollegi li qed jgħidu li mhumiex qed l-NGOs qed jgħidulna b'mod ċar li iva eh, qed ibatu u din eh, riżultat ta' problemi eżistenti. ma' persuni tibatu madwar l-Ewropa kollha, però għal dawk li morna fostna fejn morna l-Lebanon u l-Ġordan u postiet oħra rajna brajnejna xġara, iżda fl-2017 ma nistax nibqa' naraw sitwazzjoni fejn il-kesħa potenzjalment se toqtol ir rifugġati fl-Ewropa. Din mhix sitwazzjoni li rdu naraw u xtaqt insemmi wkoll il-Kumitat Libe tkellimna ma Martin Vervey, il-koordinatur u nifmu il-problemi tar-relokazzjoni, nafu x'inhu l-kuntest iżda il-mistoqsija eh, il-Kummissjoni hija din naf li qed jaħdem sfiq, naf li qed jintaħdmu sewwa, ma nix dubji fuq il-lanijiet eh, tagħkom. Pero l-mistoqsija tiegħi hija din, din is-sitwazzjoni ta' emerġenza. Xista' jsir aktar għaliex li smajna minn Martin Vervej fil-Kumitat tagħna Libel ġimgħa l-oħra e, ġalna naħsbu illi din mhix sitwazzjoni sostenibbli għal ġimgħat li ġejjin. Nistgħu nagħmlu aktar jekk joġobkom tuna analiżi ta' x'nistgħu nagħmlu. Grazzi. Monsieur Jakovčić. L-Onorevoli Merci Madame la President. Stanja na Grazzi. Is-sitwazzjoni fil-Gżejjer Griegi hija aktar milli waħda drammatika. Irridu nammettaw illi il-politika fallit it-test. Aħna fallejna ma nafux eh, li ovvjament wara eh, sajf il-ħarifa, umbat tiġi x-xitwa, umbat emmek ovvjament ikonna l kessħa ikonna l-borra, eh, isna sinsejna li ikonna l-istagġuni aħna. U tafu xinija s-situazzjoni fis-serba, hija waħda tassew drammatika. Fil-kapital, fil-kapital, ċentru ta' Belgrade għanna numru kbir ta' migranti u refugġati. Rridu nejnu l-Serbja, rridu nejnu l-Belgrade pala belt. Irridu namlu dak li nistaw sabiex tassew namlu xaħġa dwar situazzjoni minnu fih. Kif ukoll noqodu kawti milli niftħu ir-rotta tal-Balkani tal-Ponent għaliex illum fil-Balkani qed naraw situazzjoni li ma tantxija pożittiva situazzjoni kważi laħqet il-situazzjoni fejn ma tistax tmur aktar għall-lar għaliex se jkollna situazzjoni li taqleb għall għarbek u r refuġġati mbagħad jinsabu f'pożizzjoni għar għar Ċertament is-sitwazzjoni hija dik li u ta' min isemmija grazzi. L-Onorevoli Chris Ogonus għal-minuta. Grazzi, Signora President il dibattitu tal-lum dwar il-migranti, il-refugġati illi qegħdin jiffaċċaw dan il-fenomenu ta' kesħa estrema hija waħda li iġġelna nuru aktar solidarjetà. Dawn il-kondizzjonijiet ta' temp illi laqtu l-gżejjer ta' Greċja wkoll eh, edin u kol ipoġġu taħt test il-kondizjoniet fejn edin nilqawum dawn il-persuni irridu mhux biss nikkonfermaw l-appoġġ tagħna u l-impenn tagħna, però irridu nitu wkoll azzjoni biex inħarsuhom aktar dawn il-persuni. Aħna dawn nippruvaw nenuhom b'appoġġ materjali, però neħtieġu aktar persuni li jgħinu fil-postijiet ukoll. Però minħabba illi il-mekkanizmi ta' għajnuna sa' edin taħt stress kbir irridu natu għajnuna addizzjonali għal dawk il-postijiet mill-quta mill-temp ikraħ kif namlu meta jkun hemm problemi ta' katastrofi naturali. Mela, inti taċċetta blue card? Jekk joġbok, sinjura. Grazzi, President. Fl-20 ta' Marzu 2016, meta kien hemm il-ftejn bejn Turkija u l-Unjoni Ewropea u l-ftejn daħal fis-seħ, kien hemm sitwazzjoni fejn il-pajjiż sar minn post ta' transitu għal post fejn eluf ta' rifuġġati eh, weħlu u dawn u refuġati l suppost ġew relokati u fil-fatt il-Greċa laqat u ħadet parti mill-fond ta' emerġenza biex jattefa responsabilta responsabilità tagħha biex tagħti okkoljenza permanenti għal dawn il-migranti. Issa x'ġara. E, fil-fatt l-impenji fil-fatt wetqu għaliex kien hemm ħafna rizorsi li ġew allokati u seta sar ħafna dawk il-flejjes illi nataw. l-ammont tal-200 miljon euro li inti semmejt huwa ammont xkejken meta nqisu il numru ta' migranti u refuġati illi qegħdin jiġu akkoljati fit-territorju Grik u allura x'inhuma l-problemi meta wieħed iqis il kondizjoni ġeografiċi. Għandna gżejjer żgħar fejn huma għandna mbagħad folol u ħafna eh, refuġati fejn għandna sitwazzjoni tiffollati u allura iva irridu ikun hemm aktar investiment biex nagħmlu tajjeb għal sitwazzjonijiet bħal daw. Thank you. Grazzi. Fisem il-PPE. L-Onorevoli Buda. Minuta u nofs jekk joġbu. Grazzi, President. Sur Kommissarju, il-migrazzjoni sar realtà diffiċli għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament ma identifikajniex soluzzjonijiet li jistaw jenuna biex namlu ġestjoni kif supposta situazzjoni. L-istati membri ma rnexxilhomx eh, jaraw illi il-frontieri tagħhom ikunu bla periklu u allura fl-2015 kien hemm 1.83 eh, miljun eh, sim minn dawn ir-refuġati u dak kien is-sena l-oħra sentejn ilu sena l-oħra kien hemm żieda u allura dawn ukoll kienu jinkludu migranti ekonomiċi u koll jew persuni qed jaħarbu mill-reġimi tagħhom. Ġara darba ma jaslu hawnhekk, dawn ma persuni li jiġġieldu mhux biss il-kondizzjoni soċjali, iżda wkoll jiġġieldu minħabba il- problemi ta' temp għaliex xarajna li għanna xitwa ħarxa ħafna u kol għal popolazzjoniet lokali situazzjoni hija diffiċli. Jina mort il-kamp ta' kale qabel ma' għanala u dan huwa post Eh, illi inti tixtieq tinsa li tkun rajt fejn kien hemm tant tbatija u fejn rajna li ma stajna nagħmlu xejn. Illum irridu nuru solidarjetà ma' dawk li jinsabu f'diffikultà. Madana kollu ejja ma ninsawx punt fejdan l-Unjoni Ewropea aħna eh, nistgħu nofru biss eh, soluzzjoni temporanji. L-aħħar soluzzjoni hija li lin mill-frontieri Ewropej f'pajjiżi fejn żoni ta' sigurtà jridu jiġu stabiliti għal dawn il-persuni. Grazzi. Issa imiss l-onorevoli Valenziano għal minuta. Grazzi, President. Jiena minna tiegħi għandi ħafna fiduċa fil-Kummissjoni, fil-Kummissarju, qed jagħmel dak kollu li jista' u fiduċa wkoll fil-Presidenza Maltija, fiduċa sħiħa għaliex hija għandha sensitività partikolari għal din il-kwistjoni kif semmew il-kollegi. Issa għandna limbu legali li hija xaġa inumana eluf ta' persuni huma imwaħlin f'dan il-limbu legali. U allura nistgħu naraw illi se jkollna mbagħad sitwazzjoni fejn temperaturi mbagħad se jitilgħu u l-ambjent se jsir wieħed ta' infern u għanna dawn il-persuni issa fil-gżejjer eh, Grigi illi fl limbu frizzat. Tfal, innoċenti li għandhom kull dritt għal ħarsin internazzjonali. Minflok nilqawhom dawn u nappoġġawhom qegħdin nabbandonawom. U allura din hija xxieda tan-nuqqas ta' kapaċità tagħna biex nagħmlu ġestjoni tas-sitwazzjoni. U allura jiena nitolbok biex tagħmel insistenza fil-Kunsill sabiex il-Prim Ministri l-oħra jieħdu azzjoni fi dan il-Kunsill biex bekk noħorġu minn sitwazzjoni tant id-disprata. Grazzi. la Signora Diputata. Eh, eh, e, ora la Signora. Wissa. Is-Sinjura Grazie, Presidente. Caro Commissario. Il Signor Schalzlein. Commissario. jina kont f'Lesbo, u rajt l-affarijiet kif huma mijiet u eluf ta' nies qed jorqdu f'tinet li mhumiex imsaħħnin, hemm nieqes l-ikel u hemm il-ħwejjeġ neqsin u is-sitwazzjoni mhix qiegħda tajba biżejjed nistinek biex tikkontroll tikkontrollaw kif huma sejrin l-affarijiet Hemm ħafna NGOs li qegħdin jirrapportaw f'żoni oħrajn tal-Greċja fejn it-temperatura tinżel 20 grad taħt iż-żero wkoll għanna talba biex nitrasferaw, nitrasferixxu madwar 15.000 fruħ mill-gżejjer għal mainland. Allura x'għandkom intenzjoni tagħmlu biex u fl-aħħar inbeda ġi skattat il-mekkanizmu neċessarju u aċċettabbli li li tħallu u tippermettu nies jibqgħu jgħixu u jorqdu e, fl-ambjent kiesaħ. Grazzi l-kellim li mess l-Onorevoli Schlein. Grazzi. U issa l-Onorevoli Mikafen. Um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 ta' tfal fi Belgrad jiexu situazzjoni ħażina rridu nagħmlu xi ħaġa, tkellimna dwar limbu, u f'dan il-limbu dak li rridu nippruvaw nagħmlu u li nagħmlu il-ħajja tan nies kemm jista' jkun waħda tajba. Irridu natu xi tip ta' vouchers ta' flus anki ta' ikel nistgħu nagħtuhom il-flusa biex jixtru l-ikel lokali tagħtihom iktar dinjità milli jagħmlu kju fil-kitchen soups. Ħafna tfal m'għandhomx edukazzjoni nixtiequ aġġornament mill-Presidenza Maltija nafu li qed tagħmlu dakollu kollu tistgħu. E, Il-Greċja mhux faċli. Il-pajjiż tiegħi m'għamel xejn bħal Greċja. Però irridu ninaqdu fl u nindirizzaw din l-emerġenza u mbagħad hemm il-kwistjonijiet kbar ta' politika li mbagħad nitkellmu fuqhom wara. Thank you. Grazzi lilek. Issa nibdew il-proċedura tal kdi Hemm ħafna onorevoli membri li jridu jitkellmu kulħadd ħajġi jitħalla eh, jitkellem. L-ewwel kelliema taħt KDI. Grazzi, Kummissarju, kollegi. Nista nara li aħna għanna sorpriza dimna l-2014 u 15 konna sorprizi bil-mod tal-immigrazzjoni ta' immigrazzjoni illegali u għal darbohret nkunu sorprizi li fil-hotspots ta' gżejjer Griegi hemm kundizzjonijiet ħżiena imwera u hemm ħafna nies li għandhom bżonn lajnuna ħadd ma stenna dawn Eh, kondizjoni ta' temp li kumnu dak li huma issa. L-Ewropa mhix preparata aħna ma nistawx nimmaġinaw minn qabel eh, u niprevedu is-sitwazzjoni tridu nikkoperaw bejnietna. L-ebda stat membru waħdu ma jista' jiffaċċja dis-sitwazzjoni. Kuntenta nisma mill-Kummissjoni li hemm strumenti finanzjarji u l-mistoqsija tiegħi imma i x'messna minnha? illi ma nifaċċjaw situazzjoni daqshekk żjiena umanitarji li għandna bħalissa. Ħallejna xi ħaġa barra bil-fors, insejna nagħmlu xi ħaġa. X'kienet? Iridu nkunu preparati aħjar id-darba li ġejja. Grazzi ħafna lilek it-tieni kellim taħt il-KHDI, l-Onorevil Caputo. Grazzi President f'Belgrad biss hemm eluf ta' nies li huma mwaħħlin u vittmi tal-kesħa. Ħafna familji bit-tfal qegħdin ifittxu illi kien l-Ewropa qiegħda twieġeb b'mod ħażin u mhix qed twieġeb kif suppost għas-sejħiet disperat, id-disprati ta' daw l-eluf ta' nies dawn huma nies li għandhom dritt tal-protezzjoni din l-Ewropa li tikkastiga eh, eh, dak il-patt ta' stabilità imma id-dritt umani tħallihom lura. Din il-parti tal-Ewropa li qed titfal bot minna eh, nisa u tfal mhijiex l-Ewropa li aħna rridu wasalna fi żmien li naġixxu, rridu nieħdu azzjoni, rridu nejnu b'mod urġenti l daw in-nies u l-Istati Ewropej jridu jgħinu kollha kemm huma, grazzi ħafna. Grazzi lilek, Onorevil Caputo. U issa l-kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Lopez Apilar. Grazzi Sur President, Kummissarju prezenti, Presidenza Maltija, rappresentata hawnhekk Il-Kunsill dejjem joqgħod hawnhekk u nixtieq nindirizza lilek li meta tiġi fil-Parlament mhux biss biex ikonna dialogu imma tiġi wkoll biex tisma' in-nies huma skandalizzati mis-silġ polari u kondizjoni ta' friżar li daw in-nies povri n-nies qegħdin ikunu suġġetti għalih qed naraw avvenimenti mill-iktar drammatiċi. U inti rajt din il-kriżi li ma tispiċċa qatt. Issa wasal iż-żmien illi aħna nitolbu l-gvernijiet biex jerfaw ir-responsabilità tagħhom dwar ir-rilokazzjoni, imma wkoll illi għandhom eh, jilliberaw eh, fondi u flejjes biex u jiftħu rotot u kurituri e, siguri biex aħna eh, nevitaw e, u nejnu l-daw in-nies qed nitkellem miegħek il-Presidenza Maltija u nisħaq fuqek u nappellalek biex titkellem mal-gvernijiet tal-Ewropa u biex titlobhom biex jirreaġixxu għal din il-kriżi daqshekk umanitarja. Grazzi. U issa l-Onorevoli Kinga. Grazzi President. Kummissarju, aħna nitolbu intervent urġenti. Nitolbu dal-intervent urġenti biex nkunu żguri li jkun hemm għajnuna emer ta' emerġenza għal daw l-eluf ta' immigranti u dak li għadin f'difkultà minħabba il-kondizzjonijiet eh, ta' temp, minħabba s-silċ u l-ksif l-Ewropa u kollox kien prevedibbli, stajna, stajna naġixxu fi żmien. Imma aħna dejjem eh, naġixxu b'mod ta' fi żmien l-emerġenza. Anka fuq meta ta' żmien medju u twil rridu ikonna l-istrument ta' tajnuna umanitarja <coughs> u rridu naġixxu mal-ajr. Aħna ma nix nkunu iktar tard Ah, min qed isofri rridu ngħinuh. Għanna bżonn li l-Kummissjoni tattiva malajr malajr mal-Istati membri u nelbu l-egoizmu ta' diversi stati membri. Din hija kwistjoni għedin li aħna rridu insalvaw il-ħajjiet umani. Ma nix nkunu flessibli fuq dan. Grazzi ħafna. Grazie. Grazie lilek, signora. U issa il-deputat Jolly Ward, jekk jogħġbok. Eżis kollegi, waqt din il-kamra kienu kellu ħafna xamlu fuq eh, argumenti mhux importanti u waqt il prim Ministru tiegħi stess fil-Stati fil-Renju Unit kienet t-tkrem dwar kif il-Brexit ħa tiżvolġi hemm bnedmin bħalna li qegħdin jiffriżaw mal-Ewropa refuġjati u dawk li fiċu l-azil eh, ġew mwaħla barra minn kull eh, dar f'ambjenti ta' taħt ta' 30 taħt iż-żero. U gvernijiet ostili jimbuttawhom minn pajjiżhom. Tfal eh, nisa irġiel qegħdin jaħarbu minn postijiet ta' gwerra u mbagħad joqtolhom il-xitwa fl-Ewropa l-Aġenzija dwar eh, Refuġjati qed titlob mod urġenti biex ikun hemm majnuna għal dawn ir-refuġjati u hemm bżonn li l-gvernijiet tagħna jaġixxu u jirrispettaw l-impenji tagħhom. Minkejja daw it-talbiet eh, xejn ma ġara u din jaru kaza kbira jmissom jistħu fuq livell personali nisħaq fuq il-kollegi tiegħi biex imorru fuq il-post jgħinu l-NGOs, jikontribwixxu finanzjarjament u jgħinu li dawn l-eluf kbar ta' nies u nirringrazzjom għal kompassjoni tagħhom. Jina kunten grata ħafna li fil-kostituenza tiegħi hemm nies bħal dentisti għall-liema Eh, tobba u eh, eh, youth workers edin jajnu l-refugġati. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora. U issa il-kelma lis-Sinjura Costa. Jekk joċbok, Sinjura. Grazzi, President u apprezzat ħafna l-lum l-intervent tal-Prim-Ministru Muscat u l-Ministru Borċ biex jagħtu juru priorità ta' vera għal din il-problema. Anka aħna l-Italja napprezzaw ħafna din il-presidenza. Anka il-parteċipazzjoni tal-Kummissarju eh, u aħna l-koll rridu nikonveġu l nanfusa fuq din il-problema imma eh, hemm urġenza kbira biex aħna naġixxu anka l-gvern Grek għandu responsabilità, jan ammettu e, e, e, u għandu problema kbira fuq spalleħ. U wieħed irid jassimu responsabilta responsabilità biex jiġbed dawn l-eluf ta' immigranti mill-gżejjer u jġibhom fuq il-mainland tiegħu. U nirrispettaw għall appell ta' dawk il-pajizi li edin jel, edin jinsew il-responsabilta tagħhom, id-dover tagħhom. Hemm bżonn li aħna namlu sanzjonijiet kontra daw l-istati membri. Nitolbu wkoll li jkun hemm kwistjoni ta' font għal f'dak li għandu xtasam għal eh, kuxjenza tagħna il-Coast taljana tal-bira stess eh, eh, ed issalva il-ħajjiet il ta' ta' snin u tipparteċipa f'daw l-azzjonijiet waħida u dan mhux aċċettabbli, grazzi ħafna. Grazzi lilek. L-Onorevoli Kirkos, u l-kelma kjoġbok. Grazzi, President. Sur Komissarju, kiku kelli nitkellem fi semmi l-gvern Griek nista' ngħid li l-flus nistgħu nagħtihom fis-Serbja fejn hemm min se jifriżaw. Hemmhekk biss qed jifriżaw. Mhumiex qegħdin jifriżaw fil-Greċja għax ma natawx flus qed jgħid il-kellim. Minħabba l-ineffiċenza amministrativa l-modi kif eh, qed tkun ir-relazzjoni ta' gvern u NGOs u dak li titolbu intom il-politikanti. Aħna ma nimplementawx il ftej ma' Turkija. Sa minn marzu nis kienu qed jistennew biex kollhom l-applikazzjoni tagħhom għall-asil biex tiġi eżaminata u studjata biex bekk ikunu jmorru fuq il-mainland. Umbagħad jibqgħu sejrin f'pajjiżi oħra. Ġew eżaminati miljun applikazzjoni ta' ażil fis-sena u ma batux it-tmim mitruħ li ġew mitluba Aħna ma rridux għajnuna minnant u flus minnant l-Europa, aħna rridu l-personal u solidarieta minn li wettuna, grazzi. Mela, il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Deputat Lopez.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 vera rukaza u ta' misħija dak li jiġri fil-Greċja. Ma nafx hekk il-koll aħna nafux kemm kera s-sitwazzjoni, kemm ħażin, kemm hu ħażin li qed nittrataw in-nies hemmhekk. Fejn qiegħda l-Ewropa din jgħidu dawn in-nies? Jidu nkunu konxi ta' dan. <clears throat> L-ar ħaġa hi li aħna nafu l-koll li da seta' jiġri. Daw in-nies qegħdin jgħixu maqbudin fl-imbu. Huwa ċar li diżastru jiġi ma diżastru ieħor. Fej qiegħda l-Ewropa qed jerġgħu jisaqsu. In-nies mhux qed jiġu trattati sew u dan qed jiġri għax il-parti kbira tan-nies fl-Unjoni Ewropea li qablu biex jieħdu rifuġati rilokati mhumiex qegħdin eh, jaġixxu skont dak li wedu b'6 fil-mija biss ta' nies li ġew irrekruħati. Nixtieq ngħid li l-Presidenza Maltija li tiġi titkellem fuq frontieri u kontrolli tal-frontieri u fuq il-fejm ta' Turkija mhuwiex dak li għandna nagħmlu llum. Grazzi lilek. U issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju preżenti tista' tieħu l-kelma. Thank you so much, my dear colleagues. Grazie ħafna, kollegi, ta' din id-diskussjoni. Kienet waħda ta' uġieħ għaliex il-koll inħossu naskomdi għal din is-sitwazzjoni. Ħadd m'għandu jkun gburi minn din is-sitwazzjoni meħabba il-qafas morali tagħna minħabba il-fat li il-kol kem aħna nafu sewwa u rridu nofru dinjetà lil dawn in-nies f'dis-sitwazzjoni qatt ma rajna bħala qabel. Nixtieq nieħu di l-opportunità sabiex nirrepeti li bħala Kummissjoni Ewropea aħna ħadna l-impenn li najnu l-awtoritajiet tal-pajjiżi koġġernati fir-risposta tagħhom Għalhekk il-Kummissarju Avramopoulos illum kien hija ġewwa Lesbos u fil-Greċja sabiex jiddiskuti mal-awtoritajiet Griki. Għalhekk jiena sejjer fis-Serbja nhar is-Sibt sabiex nara u nitkellem mal-awtoritajiet Serbi dwar sitwazzjoni bħal minuri mhux akkumpanjati u l-kundizzjonijiet tal- tal-immigranti anki f'Belgrad permezz ta' istrumenti ta' finanzjament aħna l-isti li nirrispontu għal bżonnijiet ulterjuri nistgħu ngħidu li issa fis-Serbja Anzi dar is-sibt jiena ser inħabbar finanzjament ulterjuri sabiex najnu lill-imsiba tagħna bil-kollaborament ukoll tal-awtoritajiet Serbi. Għaliex aħna nemnu bisħieħ illi ħadd ma jista' jibqa' fil-bard fil-dawn il-kundizzjonijiet u jiena naqbel bisħieħ magħkom. Dawn huma żminijiet ta' sfida għal proġett Ewropew. U aħna nistgħu nibatu il-messaġġ iċ-ċittadini Ewropej illi aħna lesti li nagħmlu differenza lesti nofru assistenza lil dawn in-nies vulnerabbli. Iċ-ċittadini jridu jaraw azzjoni mhux kliem u s-suċċess tagħna f'dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli ħafna se jkun eh, isuh skont Eh, dak li namlu. Jien ringrazzakom għall appoġġ tagħkom illum rajt illi intom lesti li tatuna appoġġ sabiex nibqgħu mixin il-qudiem fil-sitwazzjoni diffiċli. minkejja sitwazzjoni ta' emerġenza li rridu nindirizzaw f'dawn iż-żminijiet diffiċli, ma rridux ninsew ukoll li bżonna soluzzjonijiet fuq terminu ta' żmien twil jiena nisħaq mal istati membri kollha permezz tal-Presidenza Maltija sabiex inkomplu nżidu in-numru ta' persuni li jiġu rilokati mill-Italja u mill-Greċja. L-istati membri wkoll iridu jżommu l wedit tagħhom U jiena naqbel ukoll mal-ħabib tiegħi Sur Kirkos li huwa inaċċettabbli illi naraw f'din is-sitwazzjoni fejn jitlu kol esperti fil-post. Sissa Nofs biss tal-esperti saqsew għal preżenza tagħna fil-post. il-fejn ta' bejn l-Unjoni Ewropew u Turkija jina nista' nammetti illi għandu xi partijiet kontroversjali. Iżda fl-istess ħin dan il-ftajim ippermettilna illi inwaqfu l-imwiet fil- mux maduda fil-libħra. Pero nishtiq nifasidza punt din il-krizi tar refuġjati mhix problema nazzjonali, mhix problema grega, Taljana, Serba jew Spanjola. Din hija problema Ewropea u s-soluzzjoni għal din problema tibqa ir-responsabilità kollettiva tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna għandna ninsistu sabiex ikollna pożizzjoni komuni Ewropea. Ovvjament ukoll irridu nistaqsu lill komunità internazzjonali sabiex tenna f'dawn il kundizzjonijiet għaliex hija wkoll kwistjoni globali hija wkoll responsabilità globali. Nixtieq nifoka fuq xi kwistjonijiet jiena naqbel bisħih ma' Linda dwar l-iskema ta' vouchers ta' flus. Mill-esperjenza tiegħi fil-post rajt illi dan huwa l-unika mod kif nofru dinjità lir-refuġjati. U dinja waħda mill-prioritajiet tiegħi fil-Greċja flimkien ma' eh, Ken u kura wkoll lil minuri mhux akkompanjati. Aħna rridu nagħtu d-dinjità, dinja il-bażi sabiex nindirizzaw din is-sitwazzjoni tar-refuġjati. Fl-esperjenza tiegħi u mill-evalwazzjoni tal-personal tiegħi din hija ħafna iktar soluzzjoni ħafna iktar kost effettiva u effiċjenti minn kull skema oħra li tinvolvi eh, servizzi ta' catering li hemm bħalissa fil-Greċja. Permezz ta' din l-iskema ta' vouchers aħna nkunu nistgħu wkoll nappoġġjaw l-ekonomiji lokali. Għalhekk aħna fit-Turkija stabbilixxejna l proġett tal-ISSN għal miljun refuġġat Sirjan ġewwa t turkija Is-sur Muzzaras, il-Ministru għall-Immigrazzjoni, ħabbar mod pubbliku il tranzizzjoni ta' din l-iskema mis servizzi ta' catering għal skema ta' vouchers sa' marzu. Mannix indewmu din it-tranzizzjoni. Grazzi l-onorevoli Moraes għal kliem tiegħek bħalma qed hemm fondi disponibbli. Aħna nappoġġjaw shelters ġodda. Aħna wkoll nistgħu nappoġġjaw l-akkoljiment ta' rifuġjati ġodda Aħna wkoll konna kuntat mal-awtoritajiet Griki u l-Kummissarju Avramopoulos ukoll. Is-soluzzjoni ta' kuljum mhix faċli, però namlu b'dak kollu nistgħu sabiex nilqu l-aħjar li nistgħu. Dak huwa li għandna bżonn. Nixtieq nifoka wkoll fuq il-fatt li ħafna minnkom għajmu il-kwistjoni ta' trasferiment tar rifuġjati u l-immigranti mill-gżejjer tal-Eġew għal Greċja kontinentali. Kien hemm ħafna diskussjonijiet mal-awtoritajiet Greki U aħna deċidejna illi nitrasferixxu għall-inqas il-persuni vulnerabbli sabiex nevitaw illi s-sitwazzjoni tmur għall-ar. Nixtieq ngħid illi fil-Greċja kontinentali aħna nistaw nindirizzaw dis situazzjoni l qatt marajna bħala qabel. Ħafna refugjati li f'kienu kampijiet mhux xirqa diġà ġew trasferiti għal kundizzjonijiet tajbin ħafna flukandi rib sarong, saronga. Jekk jirnexxina nistabilixxu l-iskema tal-vouchers ta' flus sa' Marzu, jekk jirnexxilna nittrasferixxu aktar refuġjati mill-gżejjer tal-Eġew għal Greċja kontinentali naħseb illi s-sitwazzjoni tmur għall aħjar Grazzi mill-ġdid tal-appoġġ tagħkom u tal-għajnuna u l-assistenza tagħkom f'dawn il-kundizzjoni diffiċli ħafna. Efharisto, thank you much indeed, Mr. Commissioner, for your... Grazie ħafna, sur... Grazie ħafna sur Kommissarju tal diskors interessanti issa fisem il-Kunsil il-Ministru Ian Borg. Grazzi l-onorevoli membri li intervjenew. Aħna bħala prezidenza nerġan sostni li konxi mill-diffikultajiet mil Eh, u l kundizzjonijiet li qegħdin jesperjenzaw ir rifuġjati u l-immigranti eh, ġewwa l greċja u s serbja u naħseb li l kummissjoni ewropea qalet diġà eh, x'miżuri qegħdin jittieħdu x'riżorsi qegħdin għad-dispożizzjoni u bħala preżenza sar nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex inkomplu insegwu dawn l-iżviluppi fl-interess Eh, tad dinjità ta' dawn il refuġjati u l-immigranti li fl aħħar mill aħħar ma ġewx ġewwa l-kontinent ewropew b'kapriċċ iżda spiċċaw fostna għaliex qegħdin eh, jaħarbu mill gwerer u l-persekuzzjonijiet ehm, f'pajjiżhom. però permettuli nfakkar illi eh, pajjiżna kif qalu bosta mill kelliema mill onorevoli membri għandu esperjenza li għall aħħar snin mhux fl-aħħar sena mhux fl axħar sentejn imma fl-aħħar għaxar snin esperjenza din l-isfida ħafna drabi waħedna ħafna drabi għajla kontisma' tisma' d-diskussjoni fl-istituzzjonijiet ewropej u eh, nafu sew eh, xi tfisser illi eh, ta' kuljum ikollok il rizorsi tal pajjiż barra fuq l-ibħra isalvaw eh, l-esseri umani u fl aħħar mill aħħar nilqgħuhom fostna u eh, naraw illi jintegraw. U l-prim ministru dalgħodu għala bla tlaqliq qal illi bażikament hemm bżonn ta' aktar ħidma fil-kunsill sabiex eh, l-ewwel net naraw li dak li qbilna fuqu jiġi implementat uħud minnkom semmew ir relokazzjoni Uridu rridu nkomplu naraw kif eh, dawk il pajjiżi li għadhom lura eh, mit teħid tal kwota eh, iridu jkomplu jagħmlu l għalmu tagħhom f'dan ir-rigward kif ukoll iżda rridu jkollna kontroll effettiv tal fruntiera kif ukoll inkomplu Ehm, insegwu dak li qbilna fuqu meta għal darba oħra aħna konna offrejna l pjattaforma li noffru eh, li nospitaw il valletta summit eh, erbatax eh, xahar ilu sena ftit aktar minn sena ilu ehm, u hemmhekk fuq l-aspett estern mhux biss bejnietna l-ewropej imma kellna wkoll sħabna l afrikani u issa fil ġranet li ġejjin il presidenza maltija se tkun qiegħda ssejjaħ laqgħa tal uffiċjali għolja ħanaraw xi progress sar xi progress sar miż-żewġ naħat u kif dak l-investiment li ppredeġajna eh, qiegħed eh, jiġi investit sabiex eh, l-attività legali fil kontinent afrikan tkun mibdula b'attività b'investimenti pożittivi ehm, f'dan ir-rigward. u wkoll naħdmu għalkemm nafu li f'dawn is sitt xhur ma nistgħux insolvu l isfidi u l problemi kollha li għandna f'dan il-qasam eh, inkomplu nipprogressaw sabiex ikollna qsim eh, ta' responsabbiltà bejn kulħadd. nerġa' ngħid aħna nafu x'jiġifieri li tkun waħdek tiffaċċja din l-isfida u aħna nemmnu u ser naħdmu bħala presidenza nkomplu nifhmu aktar il kumplament tal membri stati ħalli nirreġistraw progress fuq il qsim tar responsabbiltà bejn kulħadd. grazzi ħafna u eh, nsab sodisfatt ta' din eh, l-ewwel opportunità li kelli nkun fostkom u quddiem sabiex inkomplu eh, naħdmu flimkien għal dawn il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin bħala presidenza flimkien mal-parlament ewropew. grazzi. Grazie ħafna il ministru fisem il-Kunsil. Grazie Ministru għal-istqarija fisem il-Kunsil. A teraz do sprawozdania. Jiena ser nalaq dan id-dibattitu